nofs għada. Ejja nimxu issa għal punt li mis fuq l-agenda illi u kol hija dikjerazzjoni minnaħat tal-Viċi President tal-Kommissjoni dwar tedidiet nukleari u drittijiet tal-bniedem fil-Korea ta' fuq. Il-Korea ta' fuq tibqa l-iktar pajjiż iżolat eh, fid-dinja u wieħed mill-iktar ostili lejn il-ġirien tagħha il-nies ta' dan il-pajjiż apparti grupp żgħir huma ehm, jinżammu lura ħafna m'għandhomx biżejjed food, ikel u din qed iżommhom dipendenti fuq donaturi internazzjonali. Minkejja li kien hemm it-tielet ġenerazzjoni ta' mexxejja u kien hemm ukoll attentati għal riformi ekonomiki ma jidherx li kien hemm tibdil pożittiv. In-nies għadhom isofru u l-flus ehm, minn flok jintefqu fuq il-poplu tintefqu fuq eh, tamir sofistikat eh, u armi sofistikati. Eh, six Party Talks jistaw joffru lil dan il-pajis mod sabiex joħorġu, triq sabiex joħorġu minn din l-izolazzjoni. Rajna illi kienem eh, tnedija ta' rocket f'Diċembru u anka testijiet nukleari fi frar. Dawn azzjoni provokattivi qed waslu għal numru ta' teddit eh, meta, meta il-komunità internazzjonali protestaw dwar dawn l-azzjonijiet. L-Unjoni Ewropea ikkundannat ukoll bliktar mod aħrax dawn it-testijiet nukleari. Irridu li kunem tibdil fir-reġim u għaliex dan ir-reġim qed jagħmel teddida serja għal paċi. Fl-istess mod l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għamlu b'mod ċar li jekk id-DPRK se tkompli fit-triq tagħha aħna se nirrispondu mod bl-istess mod. Jekk jekk anzi DPRK tagħmel tibdil pozittiv, aħna wkoll nirrispondu b'mod pożittiv. Aħna ovvjament għadna nżommu kuntat mal-Korea ta' sfel u rridu illi huma jadottaw politika ta' ingaġġament ukoll irridu illi il-Ġappun tejjeb id-dialogu tiegħu il-komunità internazzjonali flimkien mal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Unjoni tal-Ġnus Maquda batet messaġġi ċari li DPRK imma triċ illi dan il-pajis ikompli jikser il- regoli internazzjonali. Il-rizoluzzjoni tal-Konsil tas Sigurtà tal-Ġuns Maquda tal-2094 qablet fuq 7 ta' Marzu illi għandhom ikun hemm miżuri restrittivi ġodda li jiġu imposti speċjalment fis-settur finanzjarju jiena naqbel u kol ma dawk il-sforzi diplomatiċi minnaħa tal-Istat Uniti kif kol ta' ċina u tar-Russja li qed jagħmlu eh, l-unità possibbli fil-ġlus maquda u li bħalissa qed jippruvaw u li bħalissa ehm, qed jizommu għandhom interessi importanti. L-Unjoni Ewropea u kol mod konsistenti appoġġat il-dawn il-six eh, party talks matul is-snin. il snin Aħna wkoll għandna interessi ta' sigurtà u ekonomiċi f'dan ir-reġjun. Aħna wkoll fil- appoġġajna sanzjonijiet li kien hemm wara testijiet nukleari fl-2006 l-2009 u buktar riċenti fl-2012 u fifra tal-2013. Wara avvenimenti riċenti ipreparajna miżuri ehm, ġodda skont ir rizoluzzjoni tal-UNSC u kien hemm ukoll proibizzjoni fuq komponimenti eh, ewlenin fis-settur tal-missili. Kien hemm ukoll ehm, provokazzjonijiet ġodda min-naħa tad DPRK fejn jgħidu illi l-armistice tal-1953 ma diex validi valida u il-mexxej Kim Jong un qed jgħid illi qed illi ehm, jeqret kompletament gżira żgħira tal-Korea ta' isfel din it-tip ta' provokazzjoni ma nistawx naċċettaw għalhekk fit-18 ta' frar l-FAC adottat pakkeġġ ġdid ta' restrizzjonijiet li tkompli eh, li tkompli mal-miżuri illi kienu adottati fit-22 ta' jannar mill-istess grupp. Aħna għandna mħazba dwar situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Korea ta' fuq u l-Unjoni Ewropea se tati se tisponzjar fl-imkien mal-Ġappun riżoluzzjoni fil-Kunsil ta' dritt tal-bniedem f'Ġeniva sabiex jiġi stabilit eh, kummissjoni ta' tiġi stabilita kummissjoni sabiex tħares lejn il-ksur ta' dritti tal bnidem li qed ikun hemm fil-Korea ta' fuq. Sadan tant provdejna assistenza lin-nies fil-Korea ta' fuq fuq bażi umanitarja. Fl-2011 provdejna 10 miljun euro sabiex natu ikkelli dal dan il-pajjiż. L-assistenza kienet diretta b'mod eh, partikolari li l-iktar nies vulnerabbli, b'mod partikolari tfal li għandhom taħt eh, li sabu fl-orfanatorju eh, li għandhom inqas minn ħames snin. Aħna se nkomplu nejnu l ġisma uda fl-isforzi tagħha sabiex żomm il-komunità internazzjonali maquda. Dan hija l-unika mod sabiex nkunu nistgħu nappoġġjaw lin-nies tal tal-Korea ta' fuq. Issa, grazzi sabiex eh, naddu għal-kellima mill-gruppi. Is-sur Brock, eżi tal PPE. Eżis kollegi, aħna nixtieq nirringrazzjawk għal dak li għadek kifat u nir nirringrazzjawk għal dak li inkiseb daw l-aħħar eh, ġimat il-Korea ta' fuq huwa pajjiż illi eh, għadu jikkawża soffrenza kbar lil niesu stess huwa pajjiż li fl-istess ħin huwa aggressiv. Dan huwa pajjiż li qed joħloq armi nukleari kontra il-regoli u qed joħloq ħalo u ukoll anzi programm ta' rockets li jistgħu jinbagħtu fuq distanzi twal l stessu ukoll ġiet dikjerata bħala ehm, invalida. U hemm ukoll nuqqas ta' komunikazzjoni. Naraw li ndbatu ukoll soldati isom qed jitħejjew għal ġlied ninsabu f'sitwazzjoni verament eh, prekarja situazzjoni fejn tista' jista' jkun hemm eh, gwerra li tkun mibdija minn dan l-istat. Dan l-istat li l-istat aggressiv joħloq per eżempju armamenti nukleari tkun ta' teddida għal kulħadd jekk umbat se tinkludi l-Iran ma din il-kwistjoni kollha turina li wasalna f'punt importanti. L-armi nukleari jista' jkun parti mill-armamenti ta' kwalunkwe stat u nispiċċaw f'sitwazzjoni prekarja fejn jista' jkun ikollna gwerra nukleari li tiżviluppa f'mod li qatt ma rajnija għal qabel. Jekk umbat tinvolvi ruħa iċ-Ċina, minħabba l-importanza tal-Korea, rridu forsi ikonem eh, tama, ikun tajjeb li nikonvinċu li ċina sabiex tieħu miżuri addizzjonali. Grazzi. Grazzi ħafna, issa Sra. għamex għal żewġ minuti. It-teddida ta' attakki nukleari mhijiex aċċettabbli din hija provokazzjoni kontra l-Ġapun, il-Korea tisfal, tisfel l-Istati Uniti u il-sigurta internazzjonali kollha kemi. Aħna rridu illi il-Korea ta' fuq tirrispetta il-ftehim illi hemm u regoli internazzjonali l-azzjoniet tal-Korea ta' fuq qed teddet il-pajjiża stess u s-sigurezza tagħha stess. L-ekonomija hija fukkata bħalissa fuq it-tiġrija għall-armamenti nukleari. U dan ifisser illi il-nies fil-Korea ta' fuq qed jgħixu fil-faqar u drittijiet tagħhom id-drittijiet fundamentali tagħhom il-ħin kollu qed jiġu miksura. Kim Jong-un jista' jkun jista' jkun m'għandux moħħu f'postu, però sfortunatament jgħix fuq din id-dinja magħna. Fl-aħħar mill-aħħar iżda jappoġġaw mill anzi jappoġġaw u jiddependu bisħieħ fuq il-lajnuna ekonomika min-naħa taċ ċina u għalhekk iċ-Ċina trid tgħinha. Iċ-Ċina ma tistax tkompli ma tadottax rizoluzzjoni kontra l-Korea ta' fuq u tkompli taqsam il-frontieri magħhom. Iċ-Ċina biss tista' id-dawwar il-fema ta' Pyongyang. Irridu insibu mod ta' kif eh, naslu għal futur fejn ikun hemm eh, fejn il-Koreani kollha jgħixu stil ta' ikollom livell ta' ħajja tajjeb u illi il-Korea kollha kemm il-Gżira il-Peninsula kollha kemmi ma jkollix armamenti nukleari. Irridu nippruvaw illi jkun hemm dialogu bejn il-Korea ta' fuq u ta' isfel. Issa sabiex naslu hemm bil-forsi tintervjeni iċ-Ċina. Grazzi ħafna issa is-Sur Katzin għal eh, żewġ minuti il-kriżi fil-Peninsula hija virtuali sa ċertu punt, però il-dittatorjat huwa reali u huwa verament krudil. Il-provokazzjoni tmur li lien minn eh, livelli aċċettabbli minn kwalunkwe livelli aċċettabbli kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonali. Aħna bħalissa din f'xifer irdum għandna kampi hemm kampi ta' ta' xogħol u is-sitwazzjoni e, ta' bħalissa qed tilab qed tilab mal-ħajja tan-nies u mal-kwalità tal-ħajja tan-nies kemm fil-Korea ta' fuq kemm fil-Korea ta' tisfel. Ħadd mu qed jeddet bl-ebda mod il-Korea ta' fuq u lanqas l-ekonomija tal-Korea ta' fuq Ir-reġim tagħha stess huwa ta' teddida għal ir-reġim tiegħu stess huwa ta' teddida għal pajjiż. Il-Korea ta' fuq qed eh, tnawar relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi kollha inkluż iċ-Ċina. Jista' jkun illi Kim Jong-un irid żvilupp ekonomiku u riformi ekonomiku u anke livell ta' ħajja aħjar, livell ta' xejn aħjar għal niesu. Però din il-propaganda kollha li qed jagħmel tidher qisha logħba perikoluża ħafna. Aħna m'għandniex għarfejn noqogħdu nipparteċipaw f'din il-logħba tant perikoluża. snin, il-fatt illi indbatu 46 eh, bomba f'tlet snin ilu din il-memorja għada tidwi f'moħħna irridu li jkollna respons li jkun strutturat, irridu li il-reġim ibiddel il-mod kif jindirizza li ċittadini stess u rridu li ċittadini jkollu drittijiet fundamentali tiegħu tagħhom rispettati. Ma nistawx nibqaw ma jista l-pajis ma jistax jibqa jedet u lil niesu stess. Grazzi ħafna. Issa il-kellim li mess is-sur sinjura Kronberg. The Greens join in. Membri Onorvili. Tinħarsu lejn l-attivitajiet tal-Muslim mill-Korea ta' fuq u aħna nitolbu illi jastjenu minn dawn it-testijiet u jkun hemm dikjerazzjoni uffiċjali illi il-pajis ikollhom strajk nukleari skont iċ-ċarter tal-ġnus maquda għandna nitolbu l korea ta' fuq li jirratifika l protokoll li daħlu. Rrid nerġgħu nistabilixxu l-impenji tagħna rigward it-testijiet tal-missili u jkollna trattant dwar dan. Il-grupp tagħna huwa dispjaċċut li r-riżoluzzjoni ma titkellimx fuq l-armi nukleari oħra. Biex bekk anka neħu l-periklu ta' xi eh, battalji jew anke gwerer nukleari. Xi stati membri għandhom ineħħu ir-rabta tagħhom eh, mal-pożizzjoni tal-armi nukleari. Irrid ikollna aktar sforzi eh, intensivi rigward l-armi. Nistgħu naraw anka l-NPT eh, li qegħdin jaħdmu ehm, kontra l-armamenti nukleari. Jiena kontenta illi l-Parlament Ewropew żewġ terzi tal-membri ħadmu mal-politika uffiċjali. Jina nitlob li nitneħħew l-armi l-armi nukleari għal kollox, grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sur Migalski. Signori, Naħseb li qed niddiskutu suġġett importanti ħafna. In-nuqqas ta' demokrazija fil-Korea ta' fuq twassal għal punt li ir-reġim juri sfida għal dinja kollha. Irridu niftakru fuq dawk il-ċittadini tal-Korea ta' fuq li qegħdin isofru ħafna. Forsi nistaw nejdu li huma ċittadini tal-iktar reġim oppressiv li għanna bħalissa fid-dinja. Flimkien ma l-Istati Uniti għanna nuru l-opinjoni tagħna u mal-gvern tal-Korea ta' Isfel li ssib is-sigurtà u niġġieldu dawn it-testijiet nukleari. dana għal-ġid tal-ċittadini fil-Korea ta' fuq minħabba il-gvern. Grazzi ħafna, is-sur Baftin ma jinsabx hawnhekk. Naddu allura l-issu Assur Scholz. Grazie President. Sinjur Ashton, sentejn ilu kien hemm terremot fil-naħa tal-Levant tal-Ġappun. U dan ħajkon iktar problemi jekk mhux se nseneħu teknoloġija nukleari. Dan speċjalment iktar u iktar jekk ħajintuża għal eh, għan militari. dawn il-konsegwenzi dejjem ikunu diżastrużi għan nies u rajni anka fi Hiroshima Eh, Nagasaki u Hiroshima. Min qed jgħid li ħajuża l-ormi nukleari kontra n-nies għandhom għandhom jitwaqfu. Mem lebda dritt biex eh, jintużaw l-armi nukleari. Dan eh, insebbu anka fil-liġi internazzjonali u tapplika għal kull pajjiż fid-dinja u anka għal Korea ta' fuq ma rridux ninsew illi l il peninsula Koreana għandha eruq twali moru lura anke eh, għal eh, nofs seklu. L-armi nukleari fil-Korea ta' fuq huma l konsegwenza ta' din il- ta' din il- dan il-konflitt bejn il-Korea ta' fuq u il-Korea ta' isfel. L-armi saru parti minn dan il-konflitt irrid tkun ċara lej għalina illi dan kollu qed jinħoloq minħabba li jem nuqqas ta' stabilta f'dak ir-reġjun. U aħna irridu nkunu involuti. Aħna għandna responsabilta biex nagħtu l-protezzjoni. Dan kunu l-kondizjonijiet minimi li huma neċessari. Naddu għas-sur Dodos. Sur President, it-testijiet nukleari mill-Korea ta' fuq il-xar li għadda wassal eh, għal tħassib għas-sigurtà internazzjonali u dan għalhekk wasal għal sanzjonijiet ta' kummerċ fuq il-gvern. Imma aktar traġedji wara il-lan tal-armi nukleari fil-Korea ta' fuq nistgħu naraw li l popolazzjoni kollha għandhom naqqas ta' ikel u ħafna jinsabu ġewwa kampijiet sforzati. Il-Korea ta' fuq hija meqjusa li hija waħda mill-iktar eh, pajjiż problematiku anka għal Kristjani. Dan hija din mhix ħaġa li mhix aċċettabbli. Illum il-Parlament qed ikollna dan id-dibattitu biex inżidu drittijiet fundamentali rigward anka it-twemmin. Natu l-vuċi għal Korea għal nies tal-Korea ta' fuq li ma jridux eh, neħu tama li forsi twemmin tagħhom ħajġi u ukoll. Jiena nixtieq li inti tispjega ftit kif ħankomplu naħdmu dwar dan. Grazzi. Kellim li jmiss, is-sur kellam. Minuta u nofs. Senior Ashton. Id-direttur ta' l-intelligenza tal-Istati Uniti għal li hemm teddida fuq l-Istati Uniti u fuq il-ġirien tagħha. Dan it-test nukleari kien hemm missili u anka l-Iran qed jikompli biex biex item dan il-programm. Bekk hemm nuqqas ta' impen lejn nuqqas ta' rispett lejn l-impenji internazzjonali. Il-Korea ta' fuq iżda ma taħdemx waħedha. Iċ-Ċina naħseb għandha rwol kruċjali hawnhekk. U ċina tidher illi eh, inkwetata minn dak li qed jiġri fil-Korea hemm dittatura ta' komuniżmu fi żewġ pajjiżi u ċ-Ċina ma jidhirx li hija interessata li jkun hemm il-waqa tal dan ir-reġim fil-Korea ta' fuq. Mbagħad hemm anke relazzjoni bejn il-Korea ta' fuq u l-Iran. Hemm kooperazzjoni biex jinħolqu il missili imma naħseb ukoll li hemm xi kooperazzjoni nukleari. Ġifiri hemm din il-solidarjetà li mhijiex demokratika li qed jgħinu lil pajjiżi bħal Korea ta' fuq. U rrid ikollna anka rridu noqdu attenti mill-Istat Iżlamiċi. Il-kellim jitwaqqaf. Naddu għal-kellim li jmiss. Is-Sinjura Koffa. Grazzi, Sur President. għal darba oħra rridu morru kontra rridu morru kontra Pyongyang għal dawn it-testijiet, irrid ikollna paċi f'dan ir-reġjun. Ir-reġim għandha timxi mal-bżonnijiet tal-ċittadini tagħhom li qegħdin isofru minn kriżi umanitarja. Irridu irridu jifqu jinvestu fuq dawn l-armi u anka skont il-riżoluzzjoni ħan nivvotaw fuqha għada. Għana qed inħarsu fuq l-ambizzjonijiet nukleari ta' Pyongyang. Is-sitwazzjoni hija opportunità għalina. Irridu nasbu l-iżbalji eh, li jsiru bit-teknoloġija. Diġà nafu li hemm dawn il-problemi nukleari imma rridu inwaqfu setat oħra li jiżviluppaw eh, din l-izolazzjoni għall-armi nukleari. Bekk aħna rridu konna kuntat mhux biss li niżolaw dawn il-pajjiżi. Irridu ninvolvu l-partijiet kollha biex bekk eh, inwaqfu dawn l-armi nukleari u nibdew bil-prinċipji umanitarji. Dawn l-strikes mumi ma jamlu lebda sens, dawn huma ta' katastrofi għal għannis u ma jamlux sens fid-dinja tal-lum, grazzi. Grazzi ħafna. Marja Lejni. Is-Sur Hefner. Sur President, kollegi. L-armi nukleari huma ta' periklu kbir u rridu nkunu ċerti li din il-peninsula ma jkollix dawn l-armi nukleari. Iżda mhux biżejjed li nitkellmu fuqha. Korea ta' fuq żammet il-ċittadini tagħha ftip ta' ċella u li ma jistawx jivvjaġġaw f'pajjiżi oħra. Din dan it-tip ta' komuniżmu ma jħallix lok għal libertà Eh, jew xi tip ta' demokrazija. Mem lebda libertà tal-bniedem. ir reporter tagħna fuq is-sitwazzjoni fil-Korea ta' fuq qed jitkellem fuq eh, ksur tal-drittijiet tal-bniedem għandhom dritt tal-ikel, dritt tas-saħħa, manka tortura. U anka nies illi ma, jistab, ma jistemmewx aktar it-tfal jonkas huma sforzati jħarsu lejn it-torturi li jsiru fil-kampijiet. Bekk apparti dawn l-armi nukleari, importanti li jkollna kommissjoni minn ġuż maquda fuq id-drittijiet tal-bnidmin biex iħarsu l aspetti kollha fil-Korea ta' fuq. Umbat nimxu bil-passi kif xirqa skont l-internazzjonali, skont il-liġi internazzjonali. Naddu issa għal Sur Protasjevic, il-Vice President. Grazzi ħafna. Xsebt il-magla miex qed taħdem, il-mikrofona taħdem tajjeb kol, grazzi. Signor Ashton, eżis kollegi, ġimatejn ilu, jiena kont parti mid-delegazzjoni tal-Parlament għal 22 sezzjoni tal-ġusma u daf Ġeniva kena opportunità biex nitkellmu mal-Komissarju Olja tal-Drittijiet tal-Bniedem u anka fil-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem hija urrit it-ħassib tagħha fuq il situazzjoni traġika tal dritti tal-bnidem fil-Korea ta' fuq. Umbat il-ġimgħa l-oħra ir-rappreżentant tal-ġusma Uda Din is-sezzjoni pruvaw jistabilixxu ftehim. U raw anka każijiet ta', ta ksur ta' dritt tal-bniedem. Id-dibattitu tagħna jiġifieri qiegħed fi żmien opportun. Aħna nistgħu nkunu vuċi għal komunità internazzjonali imma anke għal reġim tal-Korea ta' fuq. Aħna ma naqblux ma dan it-til fuq il-massa, ma naqblux mal-faqar fil-nies fil-korreta fuq. Minħabba dan ir-reġim, grazzi. Grazzi ħafna. Is-sur Kuta xal minuta u nofs. Sur President, Signor Ashton, dikjarazzjoni mill-korreta fuq twassal għal nuqqas ta' taqbil anke mal-Korea t-isfel. U dawn huma ta' din xaġa ta' tħassib kbir. Il-Korea ta' fuq għandha bżonn tikkalma b'din dan il-progress. Imma hawnhekk għandna għandna ċ-ċittadini wkoll fin-nofs għandhom bżonn eh, lajnuna eh, u huma politikament ukoll iżolata. Importanti li jkollna dialogu u anka eh, imġiba paċifika. Rridu nħarsu lejn. Irridu jwaqfu dawn it-testijiet nukleari. Unka kif edna huwa fl-interess taċ ċina bħala membru parlamentari tal kunsil ta' Sigurtà fil-ġus maquda. Iċ-Ċina għandha toħloq stabilità f'dan ir-reġjun. Iċ-Ċina għandha tikkonvinċi li Pyongyang biex tkompli dawn in-negozjati ta' sitt partijiet biex ikollhom din soluzzjoni għall kriżi Naħsbu wkoll li l-Unjoni Ewropea għandha jkollha xi komunikazzjonijiet mal-Korea ta' fuq. Grazzi ħafna, issa naddu għal Sinjura Senison. Grazzi, President. Is-sitwazzjoni fuq il-ġittijiet tal-bniedem fil-Korea ta' fuq hija waħda mill-ar fid-dinja. Il-til ta' tal-nies mironenni u hemm anke eh, eh, l-istupru u ħafna tipi differenti ta' vjolenza. Dawn huma elementi li jiġu eh, irrepetuti anke nitkellmu fuqhom fil-ġus maquda Is-sanzjonijiet se jbidlu ħafna affarijiet. U għalhekk, apparti sanzjonijiet, naħseb tajjeb li jibqa' jkollna dialogu l-ewwel ħaġa irrid ikollna eh, pożizzjoni konġunta rigward ir-reġim tal-Korea ta' fuq. Situazzjoni waħda serja ħafna għaliex mhux qed nitkellmu fuq is-sigurtà reġjonali manka s-sigurtà globali. Jekk inħarsu nel il-programm nukleari tal-Korea ta' fuq, irridu anka nikkonkludu fil-pożizzjoni tagħna dikjerazzjoni ċara ħafna ta' x'taħseb l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa għal minuta is-sur Arlakki. Grazzi President, Signora Ashton. Naqbel mal-kundanna eh, fil rigward it-teddida ħarija nukleari tal-Korea ta' fuq, huwa sfida li titkompla reġim ta' non-proliferazzjoni u hija teddida għall paċi kemm għall azja in ġenerali kif ukoll għall-Korea t'isfel. Naħseb li huwa f'mument xira li ma nistawx najdu li jkun hemm ġens li jkollu l-armi nukleari, la l-Iran, la l-Korea ta' fuq u laqqas il-kritiċi tagħhom li rabuha ta' morali u li huma bla teba għalhekk irridu setat li ma jkollhomx armi nukleari biex ikun hemm sitwazzjoni ndaqsa l-kulħadd jekk din l-standard doppja ma nerbuwix u dak li jkun ma jkollux armi nukleari u jsiru illegali, jekk da ma namluħx, ma tantx nagħmlu progress f'dan il-qasam. Grazzi. Grazzi, kollega. Issa l-aħħar kellim għal minuta wkoll l-Onorevoli Zala. kollegi, jekk l-Unjoni Ewropea tissir iktar involuta bisħieħ għal waqfin mill-armi trid tżid il-preżenza tagħha fir-reġun tal-vant tal-Asja. Suċessi fil-Myanmar juru li dan huwa possibbli. Wara din il-kriżi l-Unjoni Ewropea tista' tun ta' kontribut pereżempju billi tuża l-imsieħba sħobija strateġika maċ-Ċina u mar-Russja Iċ-Ċina l-pożizzjoni tagħhom viżavi il-Korea ta' fuq hija deċiżiva, imma r-Russi xorta waħda importanti. iż se setat irridu nħadnuhom u rridu nżommuhom kostruttivi dan huwa rwol diffiċli ħafna u għandu ambitu għal iktar azzjoni diplomatika minn ħatana. Grazzi. Issa nitlu għal proċedura KHDI, il-President, għan permettu numru minimu ta' kellima minħabba li ħin qed jafas, naqta' l-mikrofonu wara minuta l-ewwel net il-kellima, l-ewwel kellima is-Sinjura Korħola. Grazzi President, aħna ma nistgħux naċċettaw dan il-lob tal-azzart li qed jagħmlu l-Korea ta' fuq u l-qas naċċettaw kif attakki sin in-nies tagħha stess f'kampijiet ta' priġunerija Kien hemm studju li ġie publikat is-sena li għaddiet u skont dan l-istudju is-sitwazzjoni marret għall-ar. Hemm til, kundanna l-mut, ġuħ li ibatu iċ-ċittadini ta' Korea ta' fuq u anke dal-kampijiet ta' priġunerija li huma żoni protetti, iżolati li ma tantx jistgħu jiġu eh, murija fil-ritratti satellitari. Għalek rridu najdu li l-Kummissarju Oli ta' Ġnus Maquda li qal li situazzjoni fil-Korea ta' fuq hija waħda mill-lar, iżda dan irridu nikundannaw aħna wkoll is-sanzjonijiet tal-komunità internazzjonali ma fassriċ li situazzjoni sitwazzjoni ser taqleb għall aħjar u jiena nittama li rappreżentant Oli Ashton tajċinija l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea viżavi dan il-pajjiż. Grazzi l-Onorevoli Zemka. Grazzi President, jiena nixtieq nirringrazzjak għal diskors tijak, jiena kont zort il-pajis bosta drabi wara ġemat ta' osservazzjoni nishtiq najt kemtej. L-ewwel em hemm sintomi zar, kajmana imma sintomi importanti ta' bidla. Kien hemm ċertu żviluppi fir rigward kummerċ ħieles fuq skala żgħira ma' dan il-pajjiż. Jiena naħseb li azzjonijiet multilaterali jistgħu jkunu effettivi biss jekk aħna naħsbu ċaru tont dwar sanzjonijiet dwar il-Korea ta' fuq. Għalhekk għandna bżonn nikkooperaw maċ ċina għaliex iċ-Ċina huwa l-unika stat li miegħu il-Korea ta' fuq għandha relazzjonijiet tajbin u titiżommhom. Grazzi. Jgħid il-President l-Onorevoli Loch Biller. Grazzi President, rappresentantoli. Fil-sottokomitat ta' dritti tal-bniedem iddiskutejna situazzjoni sitwazzjoni ta' dritti tal-bniedem fil-Korea ta' fuq u soddisfatta ħafna li l-Unjoni Ewropea għamlet dan il-punt bħala priorità fil-Kunsil tal-Sigurtà tal-Ġnus Maquda. Ħat iżguraw li jkun hemm kumitat speċjali li investigat każbir serju ta' dritti tal-bniedem hemmhekk. Nixtieq nesprim il-fatt li l-kampijiet ta' priġunerija li għandhom madwar 200.000 ruħ fihom huma prova tal-fatt li dawn il-kampijiet qed jiġu estiżi hemm ritratti satellitari li juru dan iżda qed naraw mhux biss adulti imma tfal li qegħdin hemmhekk soġġetti għal xogħol imġiel u qed ibatu l-ġuħ. L-Unjoni Ewropea kull darba li titkellem trid qajjem il-kwistjoni ta' dawn il-kampijiet u dawn it-traġedji biex ittejjeb is-sitwazzjoni. Din hija priorità ewlenija. Grazzi. Grazzi, il-kellimni miss Dr. Tenek. Il-Korea ta' fuq hija waħda mill-iktar dittaturi iżolati fid-dinja. Programm nukleari eh, serju ħafna simili għal dak tal-Iran testijiet nukleari u armi nukleari ballistiċi kienu jintużaw u juru li hemm eh, sfida sfaċċata minn ħata dal-pajis fir rigward l-Unjoni Ewropea. Qed naraw it-CBT li mhux qed jiġi rispettat u qed ikun hemm teddid anke l-nofsinhar tal-pajjiż. Għalhekk fin-nofsinhar tal-pajjiż jiġifieri l-Korea t'isfel. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm eh, ħarsin tal-frontiera anke fir rigward il-weda ta' dematerializzazzjoni tal-Korea ta' fuq u l-Korea ta' fuq titkun parti mill-moviment ta' li ma jużax armi nukleari. Nafu li l-weda kienet hemm imma ma saħħitx għalhekk iċ-Ċina hija inċentiv tajjeb biex tabbanduna il dan il-pajjiż, il-Korea ta' fuq. Il-kellim jiġi interrott. Vamos a cerrar il- Ikompli il-President. Nikkonkludu d-dibattitu fuq dan il-punt u għalek l-axar kelmtejn minnant il-Viċi President rappresentantu għal sinjura Ashton. Għad-diskors tal Grazzi ħafna, naħseb li l-kol ma' qodin fil-vizjoni tagħna tal dak li qed jiġri fil-Korea ta' fuq reġim brutali li tratta n-nies mod ta' tmerrija, aħna rridu najdu l-affarijiet kif huma, anke fil-Kunsill ta' Sigurtà ta' Ġus Maquda f'Ġenevra eh, rridu nkunu preżenti u nkundannaw dak li qed jiġri hemmhekk. Kull min bħali fela sitwazzjonijiet ta' terrur li hemm hemmhekk jafx inu għaddej fil-pajjiż. Nikkundannaw dak li qed jiġri u mhux per eżempju l-lajxin bażiku li mhux qed jiġi provdut. Aħna tajna jnuna blikel grazzi għal programm dinji tal-ikel, aħna tkellimna maċ-Ċina fuq dan il-pajjiż fid-dialogu strateġiku tagħna ili nagħmel dan għal-bosta snin, nipprova nġbet l-attenzjoni għal ċina dwar l-importanza li l-Korea ta' fuq kunu involuti aktar biex nħarsu l-poplu ta' dan il-pajis biex ipoġġu aktar pressjoni fuq il-Korea ta' fuq. Jekk nagħmlu pressjoni bħal din minnaħa taċ-Ċina tfisser aktar. Iżda rridu nkomplu bil-pressjoni li aħna ksibna. Niżguraw li naqdu l-obligi tagħna viżavi il-Kunsil ta' Sigurtaw. Niżguraw li l-Korea ta' fuq eh, ikunu jafu dwar il-pożizzjoni tagħna u dwar ix-xewqa tagħna li huma jkunu involuti aktar mal-komunità internazzjonali. Ma rridu nkomplu pressjoni tagħna sakemm dan jagħmluh. Grazzi. Grazzi, Signora Viċi President. Jek jozbok? Sur Obermeyer, point of order. Grazzi, President. Eh, Etnara li jett applika regoli rigidament, ma jina tlabt li nitkellem qabel ma kontawinti, kienem kien hemm viċi president qablek, tlabt biex nitkellem u ġara isu ismin telef u ma tkellimċ. Mhux qed nifhem għala jiena ma natajċ il-possibilità għalli nitkellem u għalhekk nitolbok tqis dan il-punt u nitolbok tippermetti li nitkellem fuq il-punt li mis fuq l-aġenda. Il-President. Nifhem li l-Viċi President diġà tkellem imma jekk trid għandek minuta. Zvista minnaħa tiegħi meta libt il-folja. Skużani, jgħid il-President. Nista' nitkellem fuq il-punt li jmiss. Ok, tajjeb nieħdu l-punt tiegħek għall-punt li jmiss fuq l-aġenda. Dan item id-dibattitu fuq il-Korea ta' fuq il-votazzjoni ser isseħ għada fil-11 nofs. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa ta' importanza kbira, kollha huma importanti imma dan speċjalment għaliex aħna ħan diskutu ma' rappreżentant oli kwistjoni importanti. Issir